Ġala darba, skont l-artiklu 78 jien affirmajt tmin atti, anke skont mal-proċedura leġislativa ordinarja, titli ta' dawn l-atti ħajġu pubblikati fil-minuti ta' din il-plenarja. Issa, sinjuri.